ftit affarijiet għaliex aħna ninsabu mixjin tard ħafna. Se nitkellem nixtieq ngħid xi ħaġa dwar kif aħna ser niproċedu, nixtieq nitlob l-attenzjoni tagħkom tal kummissar jekk jogħġobhom li ser ikunu qegħdin jwieġbu. Jiena permess ta' mistoqsijiet supplementaru biss lill-awtur tal-mistoqsija għaliex ma fadlinniex ħin jekk aħna rridu nkopru biżejt mistoqsijiet jien nixtieq nistieden il-kummissarji li ser iwieġbu hekk joġobkom taqrawniex test twil aħna nixtiequ tweġiba informattiva tweġiba qasira għall mistoqsijiet tagħna biex tkunu tistgħu tiddjalogaw ma' min għamel il-mistoqsija. Għaldaqstant, l-Onorevoli Lightfried? Grazzi tassew, Signora President. Jina jkolli nammetti illi minħabba il-ħin jina nifhem dak il inti qed tgħid iżda jekk jogħġbok ħun konsiderazzjoni dawk li jixtiequ jistaqsu mistoqsijiet mhuwiex it tor tagħhom li aħna ninsabu daqshekk tard fl-aġenda. Jiena staqsejt mistoqsija lill-Kunsill taħt punt numru 2 u din ġiet imneħħija. Mhix ħaġa tajba. Forsi nista' nistaqsi biex tarġa' taħseb xi ftit dwar il-proċedura tiegħek eh, jiddispjaċini għal dawk kollha li għamlu mistoqsijiet, iżda dak li nista' nagħmel huwa illi nkopri kemm jista' jkun mistoqsijiet u nħalli il dawk li faslu l-mistoqsijiet jitkellmu. Mhijiex pożizzjoni li nanħaddan iżda naħseb illi intom il-koll tafu li aħna qegħdin nieħdu l-passi meħtieġa biex naddu għal ħin ta' mistoqsijiet xiftit aktar reali biex jirrifletti s-sitwazzjoni li ninsabu fija wara li daħal fis seħħ it-Trattat ta' Lisbona. U aktar ma dan isir malajr aħjar. Ejjew ngħaddu għal-mistoqsijiet l mistoqsija hija mis-Sinjura Blinkeviċute hija dwar id-direttiva qafas dwar it tul minimu fl-Unjoni Ewropea. U din hija indirizzata l-Kummissarju Andor, jekk jogħġbu Kummissarju. Grazzi tassew, President, onorevoli membri. Nispis qalu li soċjetajiet jiridu ġudikati mill-mod kif huma jitrattaw lill membri l-aktar dajfa. Jekk huma ma jagħtux appoġġ xieraq il-persuni fil-bżonn huma wtrob li se jeskluduhom aktar u għalhekk ikun aktar diffiċli nintegrawhom fis-soċjetà u ndaħluhom fis-suq tax-xogħol. Il-Kummissjoni temmen illi apparti li għandha tkun ta' stabilatura awtomatiku l-iskemi minimi ta' tħul jista' jkollhom rwol importanti biex jipproteġu lil dawk l-iktar vulnerabbli għaliex dawn jipprovdu safety nets. Rekomendazzjoni tal-Kummissjoni u l-konklużjonijiet tal-Kunsill EBSCO ta' 17 ta' Diċembru 2008 dwar il-prinċipi attivi jisħu dwar l-importanza l-aċċess għal riżorsi xirqa u kol għas servizzi ta' kwalità u l-inklużjoni fis swieq tax-xogħol. Rekomendazzjoni ta' appella biex l-istati membri jirrikonoxxu b'mod partikolari l-dritt bażiku tal-individwu għal riżorsi u l-assistenza soċjali. Dawn huma meħtieġa biex wieħed ikollu ħajja li hija kompatibbli mad-dinjità umana bħala parti mill- ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, l-approċ illi hemm fir-rakkomandazzjoni kien pass importanti fid-direzzjoni tajba l-iktar matul il-kriżi ekonomika. Iżda irdu nagħmlu iktar biex nimplementaw bissieħ riformi ta' inklużjoni attiva. Kif ħabbret il-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha dwar pjattaforma Ewropea kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali, ir-rapport tagħha fl-2012 dwar l-implementazzjoni tal- prinċipji marbuta mal azzjoni ta' integrazzjoni tiffoka dwar l-iskemi ta' tħul minimu. Dan jinkludi modi kif l-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea jistgħu jappoġġaw l-inklużjoni attiva. Grazzi Kummissarju l-Onorevoli Blinkeviċute biex tintervjeni. Grazzi Kummissarju tat-tweġiba tiegħek. Kien hemm nuqqas ta' tweġiba għaliex il-mistoqsija tiegħi kienet din. Il-Kummissjoni Ewropea kienet ser tibda direttiva biex tigarantixxi id-dħul minimu. Għaliex jekk le aħna mhux ser ikunu nistgħu niġġieldu il-faqar. Matul l-aħħar sena li kienet is-sena dedikata għal ġlieda kontra l-faqar din il-ħaġa kibret It-tieni mistoqsija x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar l-anzjani illi qed isofru il-faqar. Ser iddaħlu kriterja uniformi għal pensjonijiet il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa marbut ma' din id-diskussjoni. Skużani, komissarju, ser ikolli nistaqsik biex tieqaf li xana problema fl-interpretazzjoni. Għanna lingwa oħra ħirġa mill-kanal Ingliż. Tista' tarġa tipprova kjoġbok? Kummissarju, tista' tarġa tibda? Kjoġbok? Se narġa' nibda. Il-Kummissjoni tkellmet favur it-tħul minimu u salarju minimu, iżda din hija kompetenza tal-Istati membri, responsabilità tal-Istati membri u l-prinċipju ta' sussidjarjetà hawnhekk huwa b'saħħtu ħafna. Fil-perjodu tal-kriżi jiena naqbel aħna rridu nagħtu attenzjoni speċifika l gruppi l membri vulnerabbli tas-soċjetà l-iktar dawk illi jitħallew mingħajr tħul. Għaliex huma m'għandhomx impjiegi aħna irridu nikoraġġixxu l-istati membri biex jużaw kull tip ta' mezz possibbli u din hija għażla li aħna għandna biex nevitaw il nies jaqgħu fil-faqar. U għalhekk l-inizjattiva hawnhekk hija żgħira ħafna. Anke jekk tista' tkun sinifikanti. Dwar il-faqar fost l-anzjani naħseb illi dan huwa suġġett ta' sew komplikat, aħna rridu naħdmu fir-rigward tal-impjiegi, servizzi soċjali u l-protezzjoni soċjali. Dan iwassanna l-kampanja tas sena d-dieħla dwar l-active aging Dan ser jiġi appoġġat minn linji ta' politika fil-qasam tal-kura tas-saħħa u kol tal-li matul il-ħajja. Għalix aħna nemnu l-ikbar progress li nistaw namlu għal kondizjoni tal ajxin u l-inklużjoni soċjali tan-nies kollha hija l ntejbu s-sem fis-suq tax-xogħol. Mbagħad aħna nkunu nistgħu nibnu fuq dawn il-linji ta' politika addizzjonali. Għanzafna komissarju, naddu issa għal mistoqsija li miss minn l-Onorevoli Silvana Koħmerin dwar pozzos li frankaw l-enerġija. Mistoqsija indirizzata lil komissarju Ottinger. Commissioner, when Nikkaġbu, komissarju. Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete Koch-Merin, meine Damen und Herren Abgeordnete. Signora Präsident, Signora Koch-Merin, es ist membri tal-Parlament Ewropew. Il-Kommissarju huwa konxu tal-rapport mill-Uffiċċju Federali tal abjan Ġermanisu għamilna valutazzjoni dettaljata tal-kontenut. Il-kwistjoni hawnhekk illi wara deċiżjoni tal-Konsil fil seba' mbagħad deċiżjoni mill-Parlament Ewropew, mbagħad ukoll wara il-Kunsill dwar l-enerġija, ġifri qed nitkellma hawnhekk ngħidu li ddiskutejna tal-punt fuq livelli differenti, il-Kummissjoni resqet eh, proposta għal regolament co-design u il-regolament jitkellem fuq konverġenza pass wara pass mill-botots konvenzjonali għal bot sostri franka u l-enerġija. Aħna qed nassumu illi fis-suq ta' dawl fil-Ewropa xi 40 biljon kilowatt jistgħu jiġu frankati. U dan huwa importanti għaliex huwa konformi ma' spiża ta' bi 15 biljun euro fi spiża fl-enerġija. Bid-direttiva wkoll introduċejna numru ta' miżuri ta' sigurtà u settembru li għadda naqasna il-threshold sabiex innaqsu il-periklu potenzjali. Kemm jista' jkun? Għaldaqstant, jekk inħarsu lejn il-rapport tal-Uffiċċju Federali għall-Ambjent fil-Komitat Xjentifiku ħarisna lejn l-aspetti ambientali u aspetti saħħa wkoll tlabna illi tingħatanna opinjoni minn tal-Kumitat u kwet ħares lejn il-bażi xjentifika rakkomandazzjoni hija tal-opinjoni illi il riskju ta' saħħa minn bozza miksura hija improbabbli. Ma dan ukoll hemm nuqqas li studji huma bbażati fuq investigazzjonijiet li saru fuq l-adulti. Ovvjament it-tfal għandhom bżonn eh, studju separat u għal daqstant b'kollaborazzjoni ma l-Aġenzija Federali Ġermaniża ma lajkem li sta jkun qegħdin nipprovaw niksbu l-arfin li għanna bżon dwar it-tfal. Hemm bżonn niżguraw illi huwa possibbli għalina illi nivalutaw miżuri illi eh, faslu l-uffiċċju l-ambjent ma dana kollu dana kollu importanti importanti l-fiduċa u Is-sensazzjoni tagħna hi li mod gradwali se nkomplu nimplementaw id-direttiva. Madanakollu huwa possibbli wkoll illi ikun hemm opinjoni divergenti matul iż-żmien u din il-pożizzjoni ninsabu proprju llum. Grazzi. L-Onorevoli Koch Merin, grazzi ħafna. Kummissarju Oettinger, Nieħu gost illi għal darboħra mort u dim il- komitat ċentifiku ma dana kollu kif nistaw nispiegaw li ċittadini fl-Europa illi regolament għadha fuq level tal-Unjoni Ewropea huwa perikolu sa' tfal. Nafu kif jaħdmu daw l-affarijiet, isur fritu huwa mill-Awstrija li istess japplika lina għalija wkoll kif se nagħmluha ċara illi dan din hija ħaġa perikoluża. rridu netalmu, ma nistawx najdu illi għal djar privati dawn dan ħanirtirawħ, għalfejn għedin nikkonsidraw alternativa pal din. Grazzi ħafna komissarju. Para risposta permetti li najt illi wara konverġenza fuq is-suq ser ikun hemm bottles illi ma jinkludux perikli fihom. Kont qed titkellem fuq id-dawl CFL, il-lampi Compact Fluorescent u xtaqt ngħid. hemm bżonn nestendu l-attivitajiet tagħna għabbażi ta' regolament. U ninformaw il-konsumatur fuq uh, daylights u uh, lampi differenti sabiex nkun nistaw naħdmu lejn il-miri illi stabilixxa il-regolament u kol fl-istess ħin inneħħu kol periklu din xi ħaġa ħankunu qegħdin nizaminaw bir-reqqa. Grazzi Kommissarju. Sur Light Frades ma naċċettawx blue cards waqt il-ħin mistoqsijiet, però tajjeb tipprovu xek. Naddu għal mistoqsija li miss. Mr. Claude Moraes dwar il-pakketti dwar id-drittijiet tal-vitmi mistoqsija għal komissarju Redding jekk joġoba. President, do I have the floor? Yes. Nista' nitkellem tajt il-Komissarju tajjeb wisq tafu illi hemm aktar minn 30 miljun persuna fl-Ewropa illi huma vittmi ta' reati kriminali kull sena. Huwa importanti illi niżguraw illi vittmi kollhom aċċess għad-drittijiet li soqilhom u li jkollhom ukoll appoġġ u protezzjoni li għandhom bżonn. Din hija priorità strateġika għall-Kummissjoni. Għal daqstan xtaqt nieħu din l okkażjoni sabiex nitfa' ftit dawl fuq il-kuraġġ tal-Sinjura Hughes li qed wettaq kampanja għad-drittijiet tal-vittmi fl-Ewropa. U naħseb li d-determinazzjoni tagħha għandha tkun ta' aspirazzjoni għallina l-kol sabiex nsaxħu drittijiet tal-vittmi u nsaħħu l-fiduċa ta' ċittadini fis sistemi ġudizzjarji tagħna. għana. bżonn din il-fiduċa reċiproka u reċib konoxximent sabiex il-vittmi ikunu rikonoxxuti u protetti mhux biss f'pajjiżhom imma anke b'mod transkonfinali u hemm bżonn ukoll naraw li l-vittmi ma jiġux minsija mis-sistema legali u ġudizzjarja tagħna għal daqstant f'Mejju l-Kummissjoni ser tipproponi pakket dettaljat dwar il-vittmi illi jindirizza il-kompens li jħuċu vitmi wara reat kriminali u anka waqt il-proċeduri jizgura li l-vitmi jirċivu l-istess standards minimu ta' trattament f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea, irrespettivament minn nazzjonalità jew pajjiż ta' oriġini. Għaldaqstant il-proposti tagħna għandhom lan illi jkun hemm bidla fl-attitudni lejn il-vittmi sabiex niżguraw illi jirkupraw fan żmien minizzaw ir-riskju li dawn eh, jisofra minn iktar danni waqt il-proċeduri li jisofra minn iktar vittimi minn iktar eh, eh, diskriminazzjoni. Għanna konna direttiva orizzontali fil-pozizjoni tal-vittmi fil-proċeduri kriminali illi moċċar ħaj stabilixi dawn id-drittijiet inforzabli li kunu aċċett ikun hemm aċċess għall appoġġ għal vittmi dritt għall interpretazzjoni waqt intervisti, kontat bejn il-persuna waqt qed jagħtu l-vittma sabiex nifaċilita l-proċeduri u sab ikun hemm ukoll rati li jipprovdu postijiet ta' stennija li jkunu mtejba u li jkun hemm ukoll l-istess livell ta' servizzi fl-istat membri kollha. Fuq il-rikonoxximent reċiproko ta' miżuri ta' protezzjoni tal-liġi ċivili dan biex niżguraw illi kull vittma li qed jiġi protett fi stat membru jista' jkompli jibbenefika mill-protezzjoni anka jekk jiċċaqlaq jew jivvjaġġa fi stat membru ieħor l-istrument se jkun komplementat minn strumenti ieħor fuq rikonoxximent reċipriko ta' protezzjoni tal-liġi kriminali wkoll ħajkonna u kol mizuri non-leġislattivi sabiex il-liġiet il-ġodda jaħdmu mod effettiv. U se niproponu kol roadmap fuq it-tisħiħ ta' drittijiet tal-vittmi sabiex nizguraw il-drittijiet ikkunu fuq dimnet fuq l-agenda politika anka fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna, Komissarju Sur Murajx. Komissarju, aħna zorna l-uffiċċju tiegħek il-ġimgħa li għaddik ma' Maggie Hughes u kol hija waħda minn dawk il-vitmi li huma tant kuraġġużi wkoll meta tkellimt mal-kabinet tiegħek aħna ħerqana ħafna li ġdan jista' jkun pakket ta' miżuri li jerġa' jirbaħ il-permessjaw nirbħu l-fiduċa tal-ċittadini tagħna li għalunna numru ta' vitmi u sinjura ħjuġu li pal li proponejtu miżuri li proponejtu eh, ma tajbin ħafna ma dunna kollu jridu jaraw konċentrazzjoni ta' għajnuna per eżempju kukunem uffiċju eh, ta' fi ħossib il-vitmi dan ikun tajnuna kbira anka fil eh, ċella tal-pulizija, fl-istarijiet, kullim kien għandu kien protezzjoni u dan u l vittmenti talbu li s-sissa mu miex jirċivu. Din hija talba għalik sabiex eh, nieħdu ħsieb dawn id-dettalji sabiex il-proposta tkompli titjib iktar. Grazzi ħafna, naqbel perfettament ma' Sur Morajx, il-vitmi kienu kemm xejn assenti kolli nisqar meta tħares lejn il-drittijiet proċedurali, ħsib li qed inħarsu ħafna lejn il-persuna li hija akkużata għaliex possibilment wetqet eh, reat kriminali u qed naraw li drittijiet tagħhom qegħdin jiġu protetti. Xi ħaġa li għandna nagħmlu ovvjament soċjetà bażata fuq drittijiet. Madana kollu ħafna drabi il-vittmi jerġgħu jiġu vittimizzati meta jersqoddim il-qorti u ħadd ma jimpurtaħ minnhom u naħseb li din hija ħaġa ġusta. U dan jirrappreżenta ċaħta ta' drittijiet u għal daqstanda l-pakket dwar drittijiet tal-vittmi nittama illi mhux biss jibdel il-liġijiet imma wkoll jibdel il-mentalità illi kull imkien fil-qrati tagħna fil Eh, l-assist tal-pulizija fl-isptarijiet kif qal anka l onorvoli membru il-vitmi ikkunu protetti kif suppost u l-vitmi kol ikunu jafu li għandhom trattament speċjali dan għandu jksiru kol b'mod transkonfinali għal dawk illi nsabu fi stat membru ieħor mhux l pajis ta' oriġini tagħhom. Ħaġa importanti ħafna jiena naf li l-Parlament se jgħin il-Kommissjoni sabiex infasslu liġi effettiva kemm jista' jkun u anka fuq l-aspetti ta' kodeċiżjoni fil-pakket ħanaġixxu b'mod effettiv sabiex naslu għal mal-Kunsill. Grazzi. Grazzi ħafna l-mistoqsija li jmiss hija mis-Sinjura Harkin u hija indirizzata lill-Kummissarju Semeta u għandu xaqsa ma' proposta tal komissjoni dwar bażi fiskali kooperativa komuni u konsolidata. l komissarju Nikjoġbu. Grazie ħafna, Signora President. Il-bazi fiskali korporativa komuni konsolidata hija inizjattiva importanti sabiex inneħħu ostakli għal uh, Komuni u kol rajnieh fil sari għal tkabbir pal inizjativa li tejn il-tkabbir u li għanda tiġi implementata ħa titratta ċertu eh, xkil u anka jisaxħar kompetittivita fil-prezent nuqqas ta' regoli fuq taxxa korporattiva u diverġenza fil-sistema ta' taxxi bejsatment peru ieħor wassal għal tassazzjoni żejda u danka tassazzjoni doppja. Aktar minn hekk negozji ħafna drabi jiffaċċjaw biżiet amministrattivi żejda u anka spejjeż relatati mat-taxxa li huma għolja wiz dan huwa eh, servi ta' nuqqas ta' inċentiv fl-Unjoni Ewropea jmur kontra l-prioritajiet insibu fil-Europa 2020. Sa' progress kbir sissa fil-preparazzjoni teknika tal-proposta CCTB. Issa wasal iż-żmien li nofru l-kumpaniji b'setta regoli li jagħmluha aktar faċli li jkun hemm negozju f'suq uniku. Il-CCTB huwa se jiġi adottat mill-Kulleġġ tal-Kummissarji fis-16 ta' Marzu. Jiena konvint li proposta ħarija se tikkontribwixxi għall ambjent aħjar għal negozji tkabbir u xogħlijiet ukoll fl-Unjoni Ewropea. Uh, Grazie ħafna, Sinjura Harkin. Thank you, uh, Madam President, and thank you, Commissioner, for your answer. Just... Grazie ħafna, Kommissarju, risposta tijak. Net mistoqsijiet malaj malajru, nittama li inti pozizjoni ti rispondi. Inti tarom pala volontari, dawn is tidbiz u ukoll tara ċirkostanzi fejn eh, rati nazzjonali jitilfu l-ġurisdizzjoni tagħhom f'kwistjoni ta' taxxa jekk eh, il-sentenzi tagħhom eh, tinterferixxi fuq dak li jiġri membru membru ieħor ukoll fuq il-taxxa li titħallas fl-istati membri Kien hemm xi valutazzjoni tal-impatt minn tal-Kummissjoni dwar min qed jitlef u min qed jirbaħ u hawnhekk irid infisser f'termini finanzjarji ovvjament. U eh, dan inkludejtuh fi eh, formula li għandkom intom, grazzi. Uh, well, I, I will be very brief. Nżon fil-qosor ħafna fuq din il-mistaqsija jekk għandix tkun sistema obbligatorja jew volontarja u tweġiba hija iva ħad tkun volontarja Il-proposta edha tħalli il-fakultà fidejn il-kumpaniji li japplikaw regoli ta' CCCTB. Issa, fir rigward ir-rwol tal-rati domestiċi u anki il-CCCTB skont ir-regoli għal paċija tal-tilwimiet u r-rwol tal-rati il rwol tal-qrati mhux se jiġi mxekkel minnaħa tal-proposta tas-CCCTB. Barra minn hekk iva il-CCCTB ħajkolla il-sistema daħla bir-reqqa u se tkun maqsuma b'mod indaqs bejn il-bejħ, il-mpigi, u l-assi. U l-fattur tal-impjiegi ħajkun maqsum fit-tnejn fil-pagamenti u fin-numru ta' impjegati. Iva għamilna evalwazzjoni tal-impatt u dan ħajġi publikat fl-imkien mal-proposta tagħna. Jiena konvint bisħieħ li l-proposta ser tkun benefiċċju tan negozji Ewropej u nemmen ukoll li ħat tagħmel tajjeb għal negozji tal-Irlanda. Grazzi Kummissarju, nifhem li li bħalissa daħlu xi membri li bdew li ġew issa u ma jafux li minħabba li qegħdin lura jiena għamilt ħabbir apposta fil-bidu biex nimxu l-qoddim. Il-mira hija li nirrispondu ndaħlu kemm jista' jkun domandi iżda mhux se nieħu mistoqsijiet supplementari għar dawk li resqu id-domandi. Nixtieq ngħid bħalissa li l l-an tiegħi u dan jiddependi sa ċertu punt fuq it-tul ta' tweġibiet tal-Kummissjoni għal domandi segwenti qabel id-disa u kwart, ġifiri l-mistoqsija ta' Jensen, Papa Nikolaj, Poselt, u s-sur Njura Tikaw. Dak huwa l-pjan li għandi. Issa l-mistoqsija tas Sinjura Jensen għal kummissarju Semeta marbuta mal eżenzjoni mill-vat fuq il prodotti agrikoli fir-Rumanija. Grazzi President. Minħabba s-sitwazzjoni ta' frodet fil-taxxa fuq il-prodotti agrikoli, il-Kummissjoni qiegħda f'kuntatt ma' Rumanija biex tiddetermina l-mod l-aktar xieraq il-qoddim biex insolvu din il-problema. Waħda mis soluzzjonijiet possibbli hija il-frodi karusell u s-soluzzjoni hija li jkun hemm il-mekkaniżmu ta' troddija lura tal-flus. Din mhijiex skema ta' eżenzjoni li hija supplementari iżda għal min il silvat dan ma jkunx aktar il-fornitur tat-taxxa meta mqabbal ma dak li ħalsu t-taxxi. Il-fattu li dawn m'għandhomx ħalsu t-taxxa flok il-fornitur. Din hija l-unika bidla l-reġim attwali li min ħallas it-taxxa u forni prodott tal dak il-persuna l-oħra li qed ħallas it-taxxa nevitawha kemm jista' jkun biex ma jkunx hemm sitwazzjoni doppja. U din tiddaħħal fid-dikjerazzjoni tal-vatt dawn taħt l-istess standard u taħt l-istess reġimi ta' tradija l-ora tal-flus għanda t-permetti biex il-konsumatur ma jħallas il-vat tal-darboħra u għalek ma jkunx hemm eh, irdupjar tal-las tal-vat. Bek ma jkunx hemm distorsjoni wkoll tal-kompetizzjoni. Minħabba li min ħallas it-taxxa jista' jħallas it-taxxa kif ukoll eh, jagħmel ir-ritorn għat-taxxa din il-modifika għamlet tajjeb biex ma jkunx hemm il-ħlas mhux effettiv tal-vat u għalhekk ikun hemm nuqqas ta' amministrazzjoni tajba. Hemm arranġamenti apposta fiskali għal vat mill-fornitur u t-tneħħija wkoll tal-vat mill-klient li jkun f'possess ta' invoice valida. Punt negattiv ta' sistema hija li jista' jkun hemm frodi minħabba li l-vat jinġabar fl-aħħar punt tal-katina tal-forniment u għalhekk il-Kummissjoni għandha l-opinjoni li dan għandu jiġi limitat tal-prodotti tal-bidja li jiġu mibjuha l-intermedjari u dawk li jistgħu jiġu ntaxxati u mhux il-fornituri li jaqdu jagħtu l-prodotti l konsumaturi aħħarin. Dawn l-arranġamenti imorru l-lin mir-regoli normali tal-VAT li nsabu fid-direttiva tal-VAT u għalhekk ir-Romanija tittenata deroga minn l-Kunsill skont il-bażi ta' din id-direttiva u għadna għalhekk qed neżaminaw din il-kwistjoni qabel ma ndaħluha Grazzi l-kollega Jensen. Grazzi ħafna, Kummissarju. Ma nafx jekk fimx id-detalji kollha iżda nista' nagħmel skrutinju ta' dan iktar tard. Iżda dak li jista' jiġri b'din ir-regolament ġdid li qed jitwaqqaf biex nevitaw il-frodi huwa li jista' jkun hemm problema speċifika għal produtturi minn pajjiżi oħrajn li investu per eżempju fir romanija u għalhekk ikun hemm nefqa tagħhom f'pajjiż ieħor u ma jkunux jistgħu naqsu il-tul tal vatt mir-Romanija għax ma jkunx hemm tul tal vatt Il-Kummissjoni ta' tħarsa li din il-problema u kif tista' toffri soluzzjoni għal produtturi minn stat membru differenti iżda li għandhom kumpanija fir-Romanija jew stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea biex bekk ma jkunux imxekla milli kollhom joqogħdu naqsu l-vat tagħhom fil-dikjerazzjoni tal-vat tagħhom. Yeah, uh, so I uh, just would like to say that Jiena nixtieq ngħid li l-mekkaniżmu ta' trodija lura tal-flus mhux mekkaniżmu ġdid huwa applikabbli f'ħafna stati membri. Per eżempju, huwa applikabbli wkoll fl-ITS f'ċertu stati membri u huwa minnu li s-sistema ta' trodija lura tal-flus timplika l-ġbir tal-vat fil-tmim tal-katina tal-forniment flok li tiġbar il-vat matul il-katina ta' forniment. Ovvijament meta nagħtu ħarsa mbagħad lejn it-talba min-naħa tal-istati membri biex japplikaw il-mekanizmu ta' trodija lura tal-flus qed nitkellmu dwar id-dettalji kollha qed nagħtu ħarsa lejn id-dettalji u qed naraw il-kwistjoni ta' distorsjoni tas-suq intern din dan il-punta tinqusuħu kollu għalhekk hemm deċiżjonijiet u proposti tal-Kummissjoni li mhux qed isiru b'mod awtomatiku. Qed ikun hemm studju dettaljat u bbażi ta' dan imbagħad nibagħtu proposta lil kunsill. Fi rigward ir-Rumanija qed naħdmu diġà b'kooperazzjoni sfiqa inna l dawn l-aħħar sitt xhur jew ftit iktar biex insibu soluzzjoni kif nistgħu nindirizzaw il-frodi tal-vat fil-bidja f'dan il-pajjiż partikolari. Grazie President. Jieni li hawn mill-bidu tal-ħin ta' mistoqsija li suppost dajna fis-7 nofs. U ħafna pajjiżi, ħafna ċittadini f'pajjiżi li huma interessati għal din il-kwistjoni u għalhekk nittama li nkun ikoll il-permess li nisma' d-domanda tiegħi eh, il-kummissarju kollu it tweġiba ħafna diġa telqu minn din il-kamra li ma setawx minħabba li għattilom li ma jistawx ikollhom tweġiba l-lum għal din il-mistoqsija kienet lejla diffiċli ħafna li hija indikajt li huma l-mistoqsijiet li ħan nieħu qabel s seba kwart ħanipprovaw naħlu kemm jista' jkun domandi u jenet nagħmel l-almu tiegħi jiddispjaċini għal din is-sitwazzjoni. Il-mistoqsija li mis hija l-mistoqsija mis Sur Papa Nikolaj fil-rigward l-istqarrija mill-Segretarju Ġenerali tal-OECD dwar strutturar eventwali tad-dejn tal-Istati membri taż zona euro l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Il-Kummissarju Ren, jekk ma meta lest. Madam President. Uh, Signora President, membri onorevoli, Kommissarju, flimkien mal-Bank Centrali Ewropew u mal-IMF rajna t-tielet revizjoni tal-programm u il-valwazzjoni konġunta ġenerali ma l-ICB u l-IMF għandu żewġ livelli u nistgħu kif ġej. L-ewwel il-programm għamel aktar progress għall-anijiet tiegħu u t-tieni net għatem sfidi gbar li rridu nelbu sabiex niżguraw li hemm sostenibilità fiskali u biex niżguraw li hemm settur li kun viabli ekonomikament. Rajna li hemm bżonn ta' riformi fiskali biex bekk ikun hemm progress iżda nafu li mhux qed jitpoġġew fil-prattika il-għanijiet ta' terminu medju, ta' medda medja ta' żmien. Iżda hemm bżonn li jkun hemm riformi sabiex ikun hemm sostenibilità fiskali u rkupru ekonomiku. L-isforzi ta' konsolidazzjoni ħejġu appoġġati minn programm ta' prioritizzazzjoni e kif stqar il-Prim Ministru Papandrew. Il-Parlament sprima l-impenn tiegħu biex ikun hemm tkomplija tal-programm ta' prioritizzazzjoni u nafu l allokajna 50 biljun euro fil-proċedura ta' prioritizzazzjoni minn issa sal-2015. Dan għandu l-potenzjal li jnaqqas il- proporzjon ta' dejn biktar minn 20% tal-GDP fil-ħames snin li ġejjin. Barra minn hekk, determinazzjoni fil-dan il-programm ħat tejjeb l-efficienza ekonomika u tappoġġa aktar investiment u esportazzjoni. Għal dawn ir-raġunijiet kollha l impensijiet tal-gvernijiet għal din il-privatizzazzjoni u anke determinazzjoni li nintrattaw il-privileġġi u l-interessi hija xi ħaġa importanti, kruċjali biex bekk nilħqu ma' dawn l-anijiet ambizzjużi. Għaldaqstant ikun nistgħu nużaw il-potenzjal li ntejbu il-sentiment tas-suq fir-rigward il-Greċja. U għalhekk il-Kummissjoni tħeġġeġ li l-Greċja toqgħod attenta u tkun għalija fil-programm konċernat. Nixtieq nirreferi għal rimarka li għamel is-Segretarju Ġenerali tal-OECD din is senajja sena deċiżiva l greċja biex terġa' kolla kredibilità l-politika ekonomika u dan huwa rekwiżit minn qabel għal Greċja biex ikollha aċċess s suq fis-sena d-dieħla. Għal dan il-għan l-awtoritajiet għandhom jiksbu lan ta' fiskali għal din is-sena jew inkella jaqżuh saħan sitra u iniedu strateġija apposta. Barra minn hekk il-Greċja għandha tikseb ukoll eh, punta tluq tajjeb fil-ġemat u x-xhur li ġejjin biex bekk ikun hemm l-implementazzjoni tal-programm u dan għandu jżid il-kredibilità l fiduċja tal-ċittadini u anke l-investituri. Biex nagħlaq bil-rabta ta' dawn l-affarijiet li neħu l-anijiet fiskali u l-implementazzjoni tal-programm ta' prezentazzjoni u l-miżuri tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm titjib u progress f'dawn il-prioritajiet għal sostenibilità twassal għal ristrutturar tad-dejn u hija xi ħaġa li nistgħu nindirizzaw. Grazzi Kummissarju, s-sur Papa Nikolaw. Komissarju, is-sena li għaddiet firmajtu memorandum mal greċja li kien jgħid li jkun hemm trodija lura fi flus fi żmien tliet snin u nofs. Illum qed titkellmu dwar seba' snin issa. U dan ifisser li għamiltu żball fil-kalkoli tagħkom. Fl-istess ħin l-Aġenzija tar-rating Moody's qiegħda tevalwa l-livell ta' kredibilità tal-Greċja bħal Bl-istess mod bħal dak tal-pajis tal-Angola. U għalek xet najdu għawn, għed nitkelmu dwar li nkun hemm estensjoni ta' dejn jew naqsu l-rata tal-imax, jew nkella ħan nerġgħu negozjaw mill-ġdid il-ftejemiet li kien hemm. Jew irid ikun hemm il-Eurobonds dawn kollha flimkien, jew inkella rridu nagħmlu aktar affarijiet, aktar miżuri ta' austerità u ta' faqar għall Greċja. Jekk jogħġbok, Kummissarju. Grazzi, Signora President. Il-konduzzjoni għawlanija hija ninżommu mal-miri tal-konsolidazzjoni fiskali u nimplementaw il-riformi strutturali b'determinazzjoni sieħa fl-imkien skont il-memorandum. Barra minn hekk, kif referejt fil-tweġiba ta' qabel tiegħi, huwa essenzjali li l-Greċa issa tidħol f'programm ambizzjuż ta' privatizzazzjoni li itaffi il-pis tad-dejn. Barra minn hekk huwa importanti ħafna li fil-kuntest tal-strateġija komprensiva li ħad tiġi deċiża fl-Unjoni Ewropea f'Marzu l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri ħarsu issa lejn is-sostenibilità tad-dejn. U għalhekk inħeġġeġ l-Istati membri li jażlu li jistendu il-self għal Greċja u jagħmlu reviżjoni tal-liġijiet għal privatizzazzjoni. Grazzi komissarju. Issa ngħaddu għal mistoqsija indirizzata lill komissarju Deħuħt, Missur Poselt. Skużani President, din hija point of order hija farsa hawnhekk. L-ewwel qed ngħidu li l-mistoqsija tkun il-ħin il-mistoqsija mis seba' u nofs sa' minju u nofs. Inti għattajt li d-dibattitu ta' qabel baqa' dej u issa ħambatu l-konsekwenzi ta' dan. Ija privileċċa lina li konna t-wġibit mill-kummissarju. Il-kollegi tiegħi sur Meċel, sur Vateburkar Burkar u jiena staqsejna min iddeċida u nixtieq nkun naf din hija mistoqsija leġittima min istaqsija Min id-deċida li ħajkun hemm 20 minuta sessjoni għal mistoqsijiet u din għandha tiġi riveduta u tiġi 8 minuti jew 9 minuti. Jiena kont mest qarrija qabel ma ddejt il-kelma l-Kummissarju li ħatkun l-aħħar mistoqsija li ħnitrattaw għax emnuni jiena irrabjata daqskom. Ma tantx nieħu gost hawnhekk impoġġi fil-presidenza u ċirkostanzi pal dawn u jkolli niddizaponta ħafna membri u ġiel l-membri tal komissjoni jistennu. Nishtiq li timmiraw l mesċeja tal-grupp u najda ċaru tonda u ma l mesċeja tal-grupp li stabilixxew din l-agenda u ħallawna f'ċirkostanzi bħal dawn kważi kull ġimgħa tal-plenarja tiġri hekk fejn ma jkollniex ħin biżejjed li nittrattaw bħin biżejjed għal ħini tal-mistoqsija mal-Kummissjoni jew bħal maġġara diġà mill-Kunsill. Mhix sodisfaċenti jiena eh, raft il pozizjoni tiegħi qabel u ħanistaqsaqsi lill-membri kollha li huma mħazbin fuq dan biex jimmexxu il-kelma l-mexxejja tal-gruppi tagħhom. Għaliex jiena m'għandix għandi idea marbuta għax għandi l-aġenda qudiem irid insegwiha u mhix ħaġa li toġobni. Iva, President, iżda min iddeċida li l-Kummissarju Xemeta jista' jkollu tliet mistoqsijiet u l-Kummissarju Ren jista' jkollu mistoqsija waħda. Sur Higgins kellu t-tina mistoqsija u jien t-tielet mistoqsija. Kif kummissarju kellu tliet mistoqsijiet u kummissarju ieħor kellu mistoqsija waħda? Għamilna tnejn u issa sur Xemeta qed nagħtih il-mistoqsija kif imressaq mill-grupp. Għalek, għax jien rrit insegwi ordni, specifika, jiddispeċini għalikom it-tlieta, iżda nissuġġerilkom li l kummissarju naf li jifimna u meta joħroġ minn hawn lesti jitkellem magħhom it-tlieta. Hija l-unika soluzzjoni li nista' nofri hawnhekk u naf li mhix sodisfaċenti. Is-Sur Gallagher. Is-Sur Gallagher jiena eh, rajt il-mistoqsijiet 23, 24, 25 nista' nassumi illi l-Kummissjoni għaqda dan it-tlieta flimkien u għalhekk eh, inti għandek id-dritt li ngħaddu u li jmiss għaliex dejjem eh, hija l-ħin għall-mistoqsijiet li jsofri. Forsi nistgħu nallokaw xi ħin ieħor wara id-disa. Jiena ma nistax nibqa' dejja fil-bidu ta' sessjoni li jmiss diġà qed l-istur posilt li jina ser l-mistoqsija tiegħu li sinjora tikaw li ser nieħu l-mistoqsija tagħha. U it let mistoqsijiet tagħkom kienu ser ikunu dawk tal-aħħar kieku aħna kellna eh, aktar ħin iżda m'għandniex dan il-ħin. U għalhekk issa huwa diffiċli li jiena nieħu l-mistoqsija tas-sur posilt. Hekk jinsabu l-affarijiet u jiddispjaċini ħafna, jiddispjaċini u jiena rrabjata. Issa din hija s-sitwazzjoni li nsabu fiha. Rajna ġara l-lum bl-agenda u mhijiex ħaġa sodisfaċenti. U għalhekk jekk permetu li nixtieq ngħaddi għal mistoqsija lill-Kummissarju de Gucht li ser wieġeb bistur semeta u jkolli ngħid dispieċir kbir li din ser tkun l-aħħar mistoqsija llum. Jekk jogħġbok Kummissarju, skużani qed ikollok tisma' dawn il-problemi interni li aħna għandna. Grazzi, Signora President. il-krisi globali finanzjarja ekonomika kella impatt negattiv fuq il-kummerċ bilaterali bell-Unjoni Ewropea u il-pajjiż ta' sħubija tal-Vant. Il-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u s-sitt imsieħba tal-Vant naqas bil 2008 2020 fil-mija. Irridu niftakru illi l sħubija tal-Vant li tiġi implementata meta il krisi finanzjarja kienet flaqwa tagħha fis-7 ta' Mejju 2009 kien hemm it-tnedija ta' dan ġew maħluqa strutturi u kien hemm l-ewwel laqgħat tal-pjattaformi multilaterali li kienu qed isiru. Is-ħubija tal-Vant kienet għadha żgħira wis biex tnaqqas l-effett negattiv tal-kriżi finanzjarja ekonomika dwar ir-rwol tal-sinerġija Lexi fil-kummerċ mal-Unjoni Ewropea nistgħu ngħidu illi din is-sinerġija din l-inizjattiva tal-Baħar l-Iswed mhijiex arranġament kummerċali. L-istati tal-Kawkażu tan-nofsinhar bħala grupp jew b'mod individwali ma kellhomx worew li fl-iżvilupp tal-kummerċ bil-Unjoni Ewropea u l-pajjiż tas subija tal-Vant. It-ħejjija għal negozjati tal-ġejjieni għal zona ta' kummerċ ħieles u maddajin bħalissa mal-Ġorġa u l-Armenja. U hemm ukoll ftehimiet mal-Azerbajġan li qed jiġu aġġornati. Grazzi Kummissarju sul posilt Grazzi Kummissarju għat tweġiba preċiża tiegħek fil-qosor. Taħseb illi xi illi nżidu l-kummerċ mal-istati tal kawkazu ta' nofsinhar biex innaqsu t-tensjonijiet ukoll fid-dawl tal-politika esterna tagħna marbuta mal-enerġija. Grazzi il-Kummissarju. Grazzi tassew. Kif qed fit-tweġiba tiegħi aħna qegħdin naħdmu dwar il-kwistjoni ta' zona ta' kummerċi l profonda u komprensiva. Aħna ħejjejna prezentajna lil dawn il-pajjiżi rakkomandazzjoni tewlenin dwar x'ridu jagħmlu biex jibdew negozjati dwar f'temmiet bħal dawn. U f'temmiet pal dawn, ovvjament, ser jiksbu ħafna, jistaw javanzaw ħafna jekk dawn il-pajjiżi ser jagħmlu x-xogħol tagħhom ser jaqdu dmirhom huma qed jippruvaw jaqdu dmirhom ċertu serjetà l-inqas uħud minnhom u dawn huma tamiet għal żieda ta' kummerċ u bekk it-tamiet ikunu ħafna ikbar. Grazzi l-onorevoli Crowley. Grazzi ta' sew President, jiena stennej sakemm spiċċajt il-mistoqsijiet qabel ma intervjeni. Jiena bħal kollegi l-oħra nixtieq ngħid illi hawnhekk qegħdin naraw illi r-riżorsi il tal-membri edin jonqsu. Naħseb li jasaġa ħażina li inti spiċċajt pożizzjoni fejn trażanna. Jiena ma naħsibx li huwa jaħtija tal-mexxejja tal-gruppi għaliex mm, dan huwa kompitu tan min ikun president qablek. U ovvjament wassal biex inti issibru f'din is-sitwazzjoni forsi tista' tiftijem flimkien mal-buro u l-viċi presidenza illi din is-sessjoni tal-ħina l-mistoqsijiet hija sakrosanta u din mhux ser tinbidel u jista' jkun hemm id-dibattitu li jibqa' dej. Jiena dan ser ngħidu lil mexxej tal-grupp tiegħi nispera li l-oħrajn jagħmlu hekk. Iżda din il-kwistjoni titqajjem fil-buro wkoll, grazzi. Grazzi jiena ser nqajjimha wkoll mal-mexxejja tal-gruppi għaliex ikolli ngħid illi hemmhekk tinsab il-problema fil-konferenza tal-presidenti meta huma jistabilixxu l-aġenda hemm ħafna materjal illi qed jitpoġġa fuq l-aġenda. Qabel il-ħin alloka tal-mistoqsijiet għandek raġun hemm bżonn ta' linja illi noħolqu biex niżguraw illi il-ħin għal-mistoqsijiet jiġi onorat. Jiena l-ewwel ħaġa li ser nagħmel għada fil hija illi nikteb fuq il-kompjuter tiegħi. L-Onorevoli Tikaw, grazzi ta' sew, Sr. President. Inti qabel kont qed tgħid illi konserti hu l-mistoqsija tiegħi wkoll l-issur deguħt. Iżda il-Kummissarju ħallina. Jiena għadni hawnhekk kont qed nittamal tweġiba. U ma naħsibx illi ġiet imħarsa proċedura xirqa. Jiena xtaqt nieħu l-mistoqsija tiegħek, Sinjora Tikaw, iżda jiena għedt li għandna limiti tal-ħin u konna ser u f'neqs kwart. U aħna sarinna l-ħin qabel wasanna l-mistoqsija tiegħek. kif dispieċini din hija tweġiba sempliċi tiegħi. Kif qed minnix kuntenta b'din il-pożizzjoni, b'din is-sitwazzjoni li spiċċajna fiha, iżda ma stajt nagħmel xejn iktar illejla biex inkopri aktar mistoqsijiet. Jiena ma permettejx il-mistoqsijiet supplementari biex inkun nista' inkopri aktar mistoqsijiet iżda jiddispjaċini ma wasalniex għall-mistoqsija tiegħek mistoqsijiet illi ma ġewx imwieġba minħabba nuqqas ta' ħin ser jiġu mwiġba bil-miktub u il-ħin għal mistoqsijiet huwa issa malu. Nixtieq nirringrazzja lill interpreti u lill istaff liħor. Il-seduta hija sospiża sad-disa.